Domna Presidenta. Thank you. Mr. Marcus. Good afternoon, colleagues. L-wara nofsenar tajjeb, kollegi. Jekk irrobkom nixtieq nibda billi nagħti l-kelma li sur Marku Ġello li huwa l-kap ta' delegazzjoni tagħna l-Iżrael jekk jogħġbok il-kelma lilek.